issa għandna niffukaw fuq negozjati pożittivi u ta' benefiċċju sabiex nimmenazzaw l-iskontri fil-frontieri. Minna il-kontroversja tal-backstop. Fl-aħħar mill-aħħar hemmhekk dejjem kienet ir-risposta. U bekk nistgħu nimxu l qoddim grazzi. l-Onorevoli Brock. Frau Ratspräsidentin, Herr Sur President, President eh, tal-Kunsil, Vice President Michel Barnier, kollegi. Naħseb illi f'dan id-dibattitu huwa ċar illi l-Unjoni Ewropea hija maquda f'dan il-proċess 27 pajjiż u l-istituzzjonijiet kollha huma maquda, però m'hemm xaqda fir-Renju Unit din hija l-problema aħna ser ninaqdu flimkien meta niġu għassu uniku u d-difiża tal-interess Ewropew. Dak l-ewwel puntijaj. Mbagħad il-bieraħ kien hemm koalizzjoni ta' le illi naqdet flimkien dawn m'għandhomx x'jaqsmu xejn flimkien dawk li jridu Brexit, dawk li jridu jibqew. Il-kol qalu le għax huma kontra il-ftejjin. Theresa May issa trid toffri soluzzjoni kostruttiva, issa ser titkellem mal-oppożizzjoni, naħseb eh, qed tagħmel dan sentejn tard. Naħseb dak li huwa importanti hu li proposta kostruttiva tiġi min-naħa tal-Parlament Ingliż u mbagħad nistgħu niddiskutuha. Is-Sur per pereżempju għali jrid unjoni doganali mela dak li għandu jagħmel huwa li jipprova jiġbor maġġoranza għal din il-proposta u mbagħad meta jkun hemm din il-proposta aħna ma nsibu l-ebda problema bija, aħna rridu suġġerimenti kostruttivi aħna ninsabu ħerqana li niddiskutuhom. Jiena naħseb illi huwa tard wisq sabiex ikun hemm il-ġlied politiku fil-gruppi u naħsbu fil-ambizzjoni personali, hemm bżonn ta' maġġoranza fil-Parlament Brittaniku u e, għanna nimxu l-qoddim. Grazzi. La parola all'onorevole Weidenholzer. l Weidenholzer, grazzi, Sur President, eżis kollegi, dan huwa mument storiku Palma nafu l-istorja dejjem tissorprendina. Aħna bdejna l-mandat fl-2014 u ħadd ma seta' jbassar dan id-dibattitu tal-lum lanqas fl-2016 meta iddiskutejna il riżultat sorprendenti tar-referendu tal-Brexit għadda ħafna żmien u l parlament Britanniku ħareġ b'deċiżjoni għandna ħafna inċertezza, però r-riżultat huwa ċar il-futur ma nistgħux imbassruh. Ħaġa waħda biss ċerta, il-ħin qed jiskadi fadal 70 ġurnata biss u dan il-nazzjon kbir miexi riqet lejn it-tarf. Irridu nifqu niddiskutu il-governanza jew kif il-politika qed taħtaf is-sitwazzjoni is-sitwazzjoni qed tfalli. Mhux iż-żmien illi ngħidu minn kellu raġun jew ta' vendetta, issa l-mument għal azzjoni responsabbli fl-interess tal-ħafna mhux tal-ftit l-Ingliżi normali huma dawk illi ser jitilfu mill-hard Brexit aħna illi ħanibqew fl-Unjoni Ewropea 27 stat membru li naqadna fin-negozjati jridu nkunu flessibbli sabiex nimxu qudiem sabiex nofru soluzzjoni pragmatika sabiex innaqsu l-ħsara tistgħu toqgħodu fuq l-SND m'għandniex ninsew illi fl-aħħar 40 sena ir-Renju Unit għamel kontribut kbir għal proġett tal-komunità, aħna ser eh, inħossu nuqqas tal-kollegi Britanniċi, però l-ħajja tim għaddejja u għandna bżonn ta' ċertezza dwar dak illi jrid ir-Renju Unit, irridu ċar u l vot tan-nies jista' jwassal għal dan. Iċ-ċittadini tar-Renju Unit għandhom jerġgħu jiedu lura l-kontroll U did darba nis ma jistgħux jgħidu l ma kinux jafu fuq xiex qed jivvotaw. Ma rridx nidħol fil-politika domestika, però deċiżjoni li tibqgħu fl-Unjoni Ewropea eh, aħna nil-ewa 140 kollega inaqdu miej fitra sabiex nagħmlu ċara li aħna rridu li intom tibqgħu u aħna l lura bidejna miftuħin. Mr. Mr. Weidenholzer, there is a blue card for you. Do you want to answer? Għandek karta blu, tixtieq tirrispondi? Le, grazzi. Onorevole Smith. l Smith. Grazie, Presidente. Grazzi, eh, President, eżis kollegi. Jiddispjaċini għalikom li kolkom taffaċċaw dawn il-blasensijat, jiddispjaċini, però żgur intu ngħidu illi ir-Renju Unit fil-fatt ma tantx huwa unit u il-gvern konservattiv jerġa' inqas minn hekk. Fl-Iskozja l-pożizzjoni hija ċara, aħna rridu nibqgħu. Aħna votajna sabiex nibqgħu, aħna rridu nibqgħu f'din il-familja. Issa kollegi, issa tridu taffaċċaw l-Renju Unit hekk kif inhu tridu taffaċċaw il- il-liġijiet tar Unit nirrispetta dan, però hemm ħaġa ċerta m'hemmx Brexit tajjeb, din hija xi ħaġa taħsar l kulħadd. Xoli mhux illi nipprova nnaqqas l-effetti ta' brexit però li nwaqqaf il-Brexit u jiena sorpris li hemm ħafna kollegi illi jadmu li lim il-partiti tagħhom sabiex jġibu sens il dal proċess mela l-ewwel iridu aktar ħin jiddispjaċini għal dan però din hija l-verità jekk intom triduna nibqgħu għandna bżonn ta' aktar ħin. Ir-referendum forsi mhux il-mod kif noħorġu minn dal-proċess. Forsi, anzi, jista' jkun it-tmim għal dal-proċess u forsi l-gvern fl-aħħar jisma' ħafna nies uh, huma stressjati bħalis hemm dawk illi huma Ingliżi joqogħdu fl-Unjoni Ewropea u viċa versa. Aħna tkallimna dwar negozjajna dwar id-drittijiet ta' ċittadini, rridu nagħtu ċarezza, ċertezza lil dawn in-nies għax dawn huma ħabsin ta' proċess li ma jikkontrollawx u li mhux tajjeb. U għalhekk aħna għandna dmir lejn iċ-ċittadini tagħna. Il-Kummissjoni għamlet ħafna xogħol sabiex tipprovdi dawn id-drittijiet, però eh, irridu naġixxu aħna fin-nuqqas tal-aġi tal-Gvern ta' renju Unit dawn iż-żewġ passi jistgħu eh, immexxuna l-qoddim, naħseb li dan l-isforz mhux ġej minn naħa tal ta' Westminster, però rridu nagħmluh aħna, grazzi ħafna. Mr. Smith, there is a blue card. Sir Smith, għandek blue card, tixtieq tirrispondi? Nista' nistaqsi minn għand min? I will not give Mr. Coburn. Jiena Mr. Nati li Sir Coburn aktar ossiġnu milli jistħaqlu. Onorevoli Spinelli. L-Onorevoli Spinelli.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 mhux biss ġifiri dan jaffettwa n-nies tal-Irlanda ta' fuq, imma anki uh, ċittadini tal-Renju Unit u anki tal-Unjoni Ewropea il-futur mhux ċar, il-moviment ta' il-moviment l-inċertezza legali. Mhux faċli wieħed jgħid kif wieħed jista' joħroġ minn dan l-impass u ġifiri minajr ma eh, nerġaw morru nsaqsu il-ċittadini. Imma jekk nikonfermaw li mux se jkun hemm ftehim, il-Kummissjoni il-Parlament irdu jagħmlu l-almu tagħhom biex jissalvagwardjaw għall-inqas id-drittijiet tal-ċittadini tar-Renju Unit, ġifiri jaraw x'inhu l-proċeduri eh, nazzjonali u jmorru u jieħdu biss il-prassi tajba. Għax speċjalment nżomulhom il-moviment ħieles fl-Unjoni. Umbat, dawk li ċittadini, eh, iktar minn 300 ċittadini tal unjoni Ewropea li qegħdin li jgħixu fir-Renju Unit se jkunu il-vittmi kif diġà huma dawk ta' pajjiżi terzi għax hemm ambjent verament ostili li kien eh, dejjem inkoraġit mill-konservattivi mill-2013. Il-Parlament Ingliż għandu din ir-responsabilità il-ftejimiet ehm, internazzjonali biss jistaw jagħtu l-ċertezza legali lill-ċittadini. Il-ring fencing tal drittijiet huwa possibbli biex jipproteġi b'mod unilaterali il-residenti tal-Ingliżi fl-Ewropa ehm, naraw ukoll se jkunu l-relazzjonijiet futuri biex ikun hemm eh, l-ewwel ftehim bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Renju Unit biex verament eh, naraw li jiġu preservati d-drittijiet li nsibu fil-ftehim tar Dan jagħti iktar żmien l renju Unit u fl-axħar nixtieq ngħid mod speċjali, eh, ringrazzjament speċjali a' Monsieur Barnier Issa, is-sur Atkinson. Is-Sinjura Atkinson anzi. Down debate, carpe diem, Mrs. May. Carpe diem, Sinjura May, jiena nixtieq nirringrazzja l-Ċinies, is-Sur Juncker, is-Sur Verhofstadt illi eh, huma l-poster boys ta' Brexit. Nixtieq nirringrazzja lil dawk il-votanti Ingliżi illi eh, eh, poġġew il-gran fil-Gran Bretanja. Però ir-Renju Unit qed jiġi tradut. Aħna għandna Prim Ministru favur li tibqa' fil-Unjoni Unit, kabinetti li jixtieq jibqa' fil-Unjoni Ewropea anzi. Però n-nies qalu li aħna ħjar minn hekk u jisħolhom aħjar minn hekk flimkien mal-Istati Uniti u flimkien mal-Commonwealth nistgħu namlu kummerġ taħt il-WTO u aħna ser npoġġu il-Gran lura fil-Gran Brittanja. U 17.4 miljun nies ivvotaw favur Brexit u flimkien ser namlu ir-Renju Unit kbir mill-ġdid m'għandniex bżonkom aħna ser nraġaw lura ir-Renju Unit fid-dinja ta' barra. Our next speaker colleagues, our next speaker for two minutes, Mr. Kelly. Is-Sur Kelly għal żewġ minuti. Moħħi ħaj jisplodi bl-affarijiet li smajt illum. Wara l-vot tal-Kamra tal-Commons il-bira, il-vot kien diżappuntanti però stajna nistennew, però huwa għacċar illi laqda ta' 27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea hija taw eh, xi ħaġa li għandna nammiraw u grazzi l istur Barnier ukoll. Eh, namir, nixtieq nesprimi gratitudni. Il-bira ħintqal m'għandniex bżonn il-backstop għax qatt ma kien hemm frontiera fiżika. Ippruvaw għajdu dan lil dawk illi inqatlu meta provaw jaqsmu l-frontiera illi spiċaw fidejn is-soldati Ingliżi li kienu vittmi ta' violenza u tatti terroristiċi. Dan kollu mhux qed jgħin minħabba din il-vjolenza kellna il-ftehim tal-ġimgħa kbira. U biex inkun ġust ma' Theresa May, eh, Sur Barnier u l-Unjoni Ewropea għamlu dak kollu li setgħu fil-ftejm ta' Russa biex jiżguraw illi l-ftejm tal ġimgħa kbira jiġi osservat u l-paċi eh, tibqa' dejja fl-Irlanda. Nixtieq ngħid ukoll lill kollega Sinjura Anderson li dan mhuwiex iż-żmien sabiex nistaqsu għal eh, referendum fuq l aqda eh, tal-Irlanda mhux dak li jridu l-Irlandiż u laqas il-gvern Irlandiż f'dan il-moment ikun divisiv u aħna ma rridux dan il-tħassib ta' ħafna nies huwa li mhux se jkun hemm ftehim illi r-Renju Unit jitlaqba ftehim mill-Unjoni Ewropea u irridu nippreparaw għal dar riżultat ukoll, però naħseb li huwa importanti li r-Renju Unit jieħu deċiżjoni jieħu deċiżjoni li dan mhuwiex dak li jridu nispera illi iċ-ċittadini, anzi naf il ċittadini ta' Renjunit ma jridux dan ix-xenarju u rridu nagħtuhom l-opportunità illi jesprimu dan kollu. Forsi hemm bżonn ta' kjarifika minna ta' Bruxelles ta' Bruxelles dwar il ftejm ta' ħruġ, però rridu nikkonsultaw l-ewwel net li ċittadini Ingliżi u nistaqsuhom intom dan tridu naħseb illi bla dubju se jgħidu le. Grazie. I now Issa l-Onorevoli Dance. Żewġ minuti. Oh, really? Thank you. Uh... Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Vice President. Ejja nkunu ċari dwar il-proċess. L-interess, il-gvern huwa qed fl-interess tal-, tal partit konservattiv biss. Aħna naħsbu illi dal-gvern għadda żminu. Però d-diskussjoni trid isir fir-Renju Unit ikun min ikun il-partit fis-seta se jsibu rwieħhom jaffaċċaw din l-għażla jew eh, jitbetu mill-Unjoni Ewropea u jeqirdu impjiegi l-futur, id-drittijiet tal-ħaddiema, l-protezzjoni ambjentali jew inkara jibqew fir-Renju Unit u fuq is-seta fuq dawn l-istrutturi din hija għażla fundamentali u ma nistgħux nevitawha l-ebda minn dan huwa tajjeb għall-ebda pajjiż u lanqas għar-Renju Unit. Però jien nixtieq nagħti messaġġ ta' tama għaliex il-Renju Unit grazzi għal għal għal Brexiteers għanna miljuni ta' nies li huma favur l-Unjoni Ewropea li rridu jiddefendu l-valur ta' dan il-pajjiż, li rridu jitkellmu dwar kemm huma kburin dwar l-Unjoni Ewropea, rridu niddefendu l moviment Ħieles, l-istrutturi ta' dan il-post għal dawn il-ġenerazzjonijiet għal dawk li ġejjin. Però m'hemm l-ebda maġġoranza fil-Parlament Inglis għal no deal. Irridu nirrikonoxxu illi forsi għana bżon ta' iktar ħin jekk joġabkom kollegi tħallux il-loġistika ta' dan kollu jelbu il politika Għanna bżon tal appoċ u l-biberija ta' kom sabiex nerġaw l-ura. Grazzi. Thank you. I now give the floor to Madam. Grazzi ħafna l-Onorevoli Scott Cato għal minuta. Jiena rajt il-vot tal-bira hawnhekk ġewwa ehm, Strasburgu ma' kollegi illi imħazbin dwar il-kriżi ta' Brexit. Ħafna jixtiequ illi aħna nibqgħu Grazzi ta' dan, Brexit huwa falliment ta' tmexxija Theresa May falliet fit-tmexxija tal-pajjiż u fil-fatt irrispondiet biss għal ħtiġijiet tal-partit tagħha. Jeremy Corbyn falla fil-dmir illi joppon il-Brexit u bekk wasalna fid-disprament, però Brexit huwa l-falliment ta' solidarjetà il-ġenerazzjonijiet tal-anzjani ma ma urewx solidarjetà ma' ġenerazzjoni tiżar insejna lil ċittadini li jgħixu fl-Unjoni Ewropea ħafna kellhom ħajjithom bidlet ta' taħt fuq meħabba dal-proċess. Però eh, għandna id-dritt demokratiku li ngħidu jekk irridu x'dan għall-pajjiż tagħna. Huwa ġust li d-deċiżjoni titraġġel lura fidejn in-nies. Grazzi ħafna għal żewġ minuti l-Onorevoli Gonzalez Pons. Kollegi, wara l-vot tal-bira f'Westminster, ħaġa waħda biss hija ċara il-Commons irrifjutaw il-ftehim li għamel gvern tagħhom però ma jafux jridu. Kellna maġġoranza għal żewġ voti negattivi però l-ebda maġġoranza għal vot pożittiv wara xhur ta' negozjati, ta' mitfolots, gidbiet, wasal iż-żmien illi il-Parlament Ingliż jifhem il-verità. Il-Brexit mhix problema tal-Unjoni Ewropea, però problema tal-Renju Unit. Jekk iġobkom sibu soluzzjoni min irid l-aħjar Anzi, kulħadd irid l-aħjar relazzjoni mar Renju Unit, però mhux a kwalunkwe prezz. Aħna ħbib però ma nistgħux idreġġew lura il-prinċipji tagħna part bħala membri tal-Renju, anzi tal-Unjoni Ewropea, din mhix deċiżjoni ekonomika, però hija għażla aħna komunità ta' valuri maqsuma għabbażi ta' stat ta' drittu trattati mhix relazzjoni ta' tranzazzjoni il-gvern Ingliż ħoloq di problema u l-Ingilterra trid tissolvi dan kollu aħna lesti nifirma u ftejjim meta jasal għanna, però aħna lesti wkoll illi nimxu l-qoddim minn arda ftejjim. Salbira aħna ħsibna illi il brexit kienet reazzjoni għall kriżi tal-Unjoni Ewropea. Illum nafu illi kienet ir-reazzjoni għal kriżi nazzjonali fir-Renju Unit. Il-bira kien ċar illi m'hemm l-ebda għal Brexit biftejim iżda laqqas mingħajr ftejim, għalhekk l-aktar ħaġa sensibbli li ssir hija illi eh, nibqgħu kalmi u nimxu l qoddim keep calm and carry on u li sur varax u fejnu bir-rispett kollu ngħidlu jekk jogħġbok oqgħod attent meta tuża l kelma gwerra għaliex kien hemm fil-fatt gwerra u grazzi l-Alla E, il-Renjuniet rabbaħa u kulħadd e, talem il-lezzjoni pero mux is-sur Farage. Mr. Gonzalez Pons, there is a blue card uh, from Sur Gonzalez Pons, and the blue card Mr. Etheridge. Tohada? Le, Certament le. Did you say no? Oh, apologies. Uh, uh, I will go for a hearing check, colleagues. Uh, mr gonzlez pons said no. thank you for that clarity. i now give the floor you, you're leaving the chamber mr etheridge. Qed titlaq sur Etheridge, sur gonzlez Pons qal le. Tajb, wis ngħaddu l-kelma żewġ minuti issa lis sinjura de Delang. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President, irrit ngħid meta rajt id-dibattitu tal-bira fil-House of Commons li huwa ovvjament il-Parlament li mit-tradizzjoni u eh, l-istorja aħna nirrispettaw, ma stajtx ma naħsibx li kollettivament aqqas jafu xiridu imma il-kem jamlu diskorsi sbieħ. Kważi kważi passur faraġ li anka f'dan id-dibattitu ta' minut ta' sija u nofs fuq il-Brexit, eh, aqqas jippurtaħ joqotaw. Għamel diskors tiegħu probabbilment tefaw fuq YouTube u telaq. U hekk jagħmelu dejjem. Imma rrid inċedielu lis sur Faraġ jaf xi Dak li jrid huwa li żjed eh, Brexit bla ftehim ibes possibbli ta' biex imbagħad il-ħbib tiegħu iżarmaw l-NHS wara ikissru l-impjiegi ta' nies ordinarji u joħloq par eh, ġenna tal-bankira bla ebda kontrolli. Mbagħad jekk tisma' id-dibattitu f'din il-Kamra f'din dan il-Parlament Ewropew, dak li qed nisma' mingħand il-kollegi huwa jekk joġobkom ejja noqogħdu bil-qeda u nħarsu lejn dak li nistgħu naqblu fuqu għal dik li hija l-ħolqien ta' maġġoranza u l-insibu soluzzjoni. Is-Sur Corbyn qal li hu jippreferi l-Unjoni Doganali. Għaliex ħadd ma jipproponi emenda fil-House of Commons li fil-fatt tajt hekk u naraw kemm nistgħu naslu lil hinn Unjoni doganali hija l-aħjar soluzzjoni jekk sfortunatament jitilqu l-Ingliżi biex ikonna l-impjiegi fuq iż-żewġ naħat u insibu soluzzjoni li nistgħu nużawha. Għala tħallna fil-politika hawnhekk u anke f'Westminster mhux biss biex nagħtu diskorsi imma biex noqogħdu bil-qeda noħolqu l-maġġoranzi u insibu soluzzjonijiet mela ejja nxamru kwiem u nibdew naħdmu. Grazzi. Thank you. Colleagues, Grazzi kollegi, issa naddi għal proċedura kaċ tija, jekk aħna l-koll eh, nirrispettaw il-minuta nieħu kemm jista' jkun kellima. Is-Sur Pirzos l-ewwel. Grazzi għal ħbieb eh, tar-Renju Unita għandna jinsabu f'konfużjoni politika għal dik li hija il-Brexit. Għandna inwieġbu b'approċċ kreattiv. L-ewwel għandna nofru lill-Ingliż lill-nies tar-Renju Unit iktar żmien biex jiddeċiedu. It-tieni jekk huma jiddeċidu kontra eh, Brexit ibsa, irridu nikkonċiljaw ruħna ma l-idea li nipparteċipaw fl-Unjoni Doganali anka fis-suq waħdini għandna nakkomodawhom. Għamilna wkoll żbalji serji li waslu lil nies tar-Renju Unit jivvutaw favur il-Brexit. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn lil renju Unit. U jiena kuljum jidhirli li qed isir ovvju li anka ir-Renju Unit għandha bżonn l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Mr. Lopez Aguilar. Signora President. Is-Sur Aguilar. Maġġoranza negattiva li hija ehm, tpoġġi r-Renju Unit f'tanel ta' konfużjoni u s-soċjetà tar-Renju Unit qed toħroġ dejjem aktar eh, inqas maquda. U mhuwiex fidejn dan il-Parlament jiddiskuti bla bla qiegħda fuq liema artiklu japplika. Aħna ovvjament irridu nirrispettaw l-opinjonijiet tan-nies tar-Renju Unit li irrifjutaw il-gidba u napoġġaw l sur Banjer, il-negozjatur tal-Unjoni Ewropea, b'messaġġ ta' l-inserħulu moħħu e, messaġġ ta' garanzija u komprensibbli għal dawk kolla, ċittadini kollha il-persuni li l-aktar jibżaw mill-impatt e, tal-inċertezza. Tal Grazzi. Mr. Jurek. Sur Jurek. Sinjura President, Sinjuri, il-kriżi tad-demokrazija Ewropea hija xi ħaġa li narawha f'din il-Kamra. Aħna konna qegħdin nitkellmu fuq id-dialogu l-pluralizmu kull darba meta il-kollegi x'taqgħu jistaqsu mistoqsija semgħu le. L-ebda konverzazzjoni ma seta' tissir, imma jgħidu li aħna kulleġ sajr l-Ewropa tħares lejna. Il-kriżi li naraw hija kullimkien Fil-Ġermanja għanna l-inqas eh, voti u appoċċa l-ikbar eh, għall-ikbar partiti u fi Franza għanna rekord tal-inqas appoċ minkejja president li huwa ammirat madwar eh, l-Ewropa imma mhux fi Franza u anka referendum tal-Renju Uniti xi ħaġa ma femniex. Jekk aħna verament nixtiequ niddefendu l kooperazzjoni Ewropea, jekk aħna rridu l-Ewropa tikkopera, wasal iż-żmien li imbidlu l-politika tagħna li dik kienet politika li kienet itteddet ir-Renju Unit, l-immigrazzjoni, eh, l-Armata Ewropea, l-Munita Komuni. Iżjed ma nbidlu dawn l-affarijiet malajr, iżjed ma jkollna opportunità. <clears throat> Issa, is-sur Hede Giorgio. Grazzi, Signora President. Jiena naħseb li dan il-Parlament verament għajjem il-punt mal-Parlament Ewropew ehm, il-pozizjoni tiegħu hija ċara u rrid ngħid li dan ir-riżultat ma kienx sempliċement telfa għall gvern tar renju Unit imma telfa għal setat politiċi fuq perjodu ta' snin twal għal konservattivi imma jiena naħseb li għandna bżonn nirreferu għal isem li huwa ir-raġuni għal fejn aħna qegħdin għaw il flimkien illum. David Cameron. Għalfejn ngħid dan. Ma nixtiex niżel bih, imma f'dan iż-żmien kruċjali aħna maħniex laba, ma maħniex qed nilagħbu xi logħba. U apparti dan il-referendum irridu nieħdu dan l-idea mod kawt ħafna meta nitkellmu dwar deċiżjonijiet li ħajkollhom impatt fuq nies għal snin u ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni. vse to v škodo britancev in cele evropske zveze. strinjam se s kolegom kamalom da britanski državljani. Grazie ħafna, Sinjora President. Eh, se tiġu ħafna affarijiet negattivi ħaġa ħażina għall-Unjoni Ewropea u anka għar-Renju Unit. Jiena naqbel li l votanti tar-Renju Unit ġew żvijati minn stejjer u gideb il-poplu tar-Renju Unit issa jaf ġifiri li jkunu membru ta' l-Unjoni Ewropea. Imma x'għażla għandhom issa? Jew Brexit ibes jew jibqgħu membri tal-Unjoni Ewropej naħseb li fidejn in-nies jiddeċidu huma. Ħafna negozja ħajkunu qegħdin jitilqu mir-Renju Unit, ħafna ċittadini tar-Renju Unit ħajkunu qegħdin japplikaw għal ċittadinanza Ewropea Jiena favur li konna aktar Ewropa. Sur Tarabella. Jiena xtaqt nirrispondi lis sur Kamali ma mhux qiegħed manna u anke sur Ferreġ xtaqt jom. Anke dan ukoll telaq. Id-dibattitu mbagħad ma jinteressawhom xejdu li għandhom jgħidu jitilqu ulem Xtaqt nitkellem fuq ir-responsabilità tal-Brexit. Ġifri l-Konservattivi li ġew eletti mill-ġdid Sur Barnier u l-tim tiegħu verament ngħidulhom li napprezza x xol li jamlu għax il ftajim ta' iktar minn 600 paġna u għal aħjar ftajim possibbli. E, jiena l-Margaret Thatcher qatt ma nħobba, imma ħan nitkelle ngħid il-klim qalet li memx alternattiva oħra. Issa aħna qed naraw li għar-Renju Unit il-viżavi l-populisti se jkun ir-raġuni li tirbaħ il-fatt li ir-Renju Unit jibqa u l-Brexit ma jsir qatt. Grazzi, is-Sur Starabatti. Presidentin, <clears throat> we wissen. Signora President, aħna nafu li soluzzjoni possibbli li kellna qudiemna falliet. Aħna nafu Di Brexit minar salvagwardi hija diżastruża. Għalhekk, l-unika ħaġa nistgħu nagħmlu issa hija nistaqsu lin-nies huma x'iridu. Inti tista' tgħid li diġà għamilniha li mhix ħaġa demokratika nerġgħu nsaqsuhom ma le i għaliex li jmexxu n-nies hija demokrazija, ġri aħjar insaqsu lin-nies bil-mistoqsija irridu nidħlu f'negozjati mal-Kummissjoni, l-Kunsill u l-Parlament Ewropew. U nixtieq ngħid lil din il-Kamra, nixtieq nagħmel appell. Meta ninnegozjaw u naġixxu, ejja ma nkunux daqshekk eh, gburin u nduru kontra r renju Unit. Irridu naħsbu dwar l-Ewropa, l-Ewropa x'għandha bżonn. U hekk għandna nimxu quddiem fin-negozjati. Signora Flanagan, l ħaġa rridu ngħidu jiena mhux dejjem naqbel ma' Sur Kelly, imma rridu niġu lura dak li qalet Eileen Foster li m'hemmx eh, qatt ma jista' jkun hemm ibsa eh, fl-Irlanda jiena nixtieq nkun naf eh, fejn kienet Eileen Foster meta kien hemm il-frontiera ibsa, forsi ma kienx hemm għalija, imma hemm kienet huwa ċar li aħna għandna bżonn ta' estensjoni għall-artiklu 50 il-mixjin eh, lej ħajt. Jekk dan ma jsirx, l-Unjoni Ewropea trid tippreżenta eżattament kif se tkun qed tgħin lill-ekonomija tal-Irlanda b'mod partikolari il-komunità tal-bdiewa. Jiena smajt eh, kumment minn is-Sur Gonzales Pons li din mhix problema tal-Ewropa. Issa n-nies hawnhekk forsi argumentaw li ma nħolqitx mill-Ewropa, iva dan huwa argument b'saħħtu tista' tajda ġurnata sħiħa, imma issa hija l-problema tagħna. Aħna fil-Repubblika tal-Irlanda membri tal-Unjoni Ewropea u din qed toħloq problema kbira ħafna għalina. Għalhekk li ngħidu li din mhijiex problema Ewropea hija żball. Bidlu dik l-attitudni u Sur banjer li rrid ngħid jiena kont imħasseb għall-ewwel fuqu imma għamel biċċa xogħol verament eċċellenti inti inti rnexxilek iżom kalm tul it-triq kollha. U il-President waqqaf il-kellim. U tad il-kelma l-Sur Hockmark. Sinjora President, l-ewwel net. Dwar il-kollegi tal-UKIP. Kif nifhimha jiena, huma m'għandhom xaqqa sed siġu wieħed f'Westminster. Aqas wieħed elett mill-poplu tal-Renju Unit fil-Westminster fuq kif għandhom jindirizzaw il-ġejjieni tal-Unjoni tal-Renju Unit. U naħseb hemm raġuni għal dan. Imma anka Sur Farage u l-oħrajn għandkom tkunu grati lill-Unjoni Ewropea għaliex mingħajr eh, l-Unjoni Ewropea kieku għandkom rappreżentazzjoni parlamentari imkien. Tini net, dwar ħbieb tar renju Unit u dawk li qed jindurizzaw dawn il-kwistjonijiet Westminster. Jekk iridu proroga, jekk iridu jaħsbu, jekk iridu imorru lura lejn l-Unjoni Ewropea, e ngħidulhom li nilqawhom. U fl-aħħar net is-Sinjura Grappini. Grazzi ħafna, Sinjur President, Kommissarju. Dan huwa suġġett verament importanti. Qed naraw li fil-Parlament Ewropew għaw maġġoranza li tixtieq li ir-Renju Unit jibqa' fl-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq nirringrazzja n-negozjaturi mill-problema miex fl-Unjoni Ewropea ma fil-Renju Unit jiena mħasba dwar dak li jiġri fiċ-ċittadin ma' ċittadini Ewropej. X'ħaj jġri ma' ċittadini tar renju Unit li jgħixu fl-Unjoni Ewropea. Jiena mħasba wkoll eh, ma' relazzjonijiet u naħseb li għandna bżonn inkomplu n-negozjati. Imma ir-Renju Unit permezz ta' rappreżentanti tiegħu mhux il-popolazzjoni għaliex il-popolazzjoni trid tibqa' fl-Unjoni Ewropea. Jiena tkellimt ma' ċittadini u kulħadd iridu jibqgħu. Ir-responsabbli huma l-politiċi li qed jagħtu informazzjoni ħażina u membru tal-lemin tal għal li jekk joħroġ ir-Renju Unit aħna ħanħallsu minn butna Thank you very much, Madam President. Um... Għan ispiċaw ħansu għahna. Mela, dik kienet il-kaċ tiegħi sanad il-kelma l sur Timmermans mingħajr ir-reżiljenza tal-poplu tar-Renju Unit fl-iżjed mument diffiċli tal-istorja kieku qas edinaw aħna grati għal libertà li waslu il-soldati tar-Renju Unit hemm rabta li ma tistax tinkiser bejn ir-Renju Unit u l-Ewropa u jekk ir-Renju Unit huwa fl-Unjoni Ewropea u le, ċertament ħajkunu parti mill-Ewropa, mod li jiddefinixxi id-destin komuni tagħna. Issa jiena eh, inħoss eh, jiddispeċini nara ir-Renju Unit mifrut kif inhu bħalissa, d-diviżjoni li tinħolqot mill-Brexit għandha effett paralizzanti fuq is-soċjetà tar-Renju Unit. U jiena ħanibqa grat mhux biss għall libertà tagħna imma anka għal pereżempju l għalliema li kelli li għalmuni inħobb il-litteratura, l-arti li għalmuni l-Ingliż. U din mhix xi ħaġa ħadd inbidel jiġri xiġri. Imma rrid niċċara punt bħala reazzjoni ta' dak li ntqal, is-Sur Kamal u anka s-Sur Faraġ. Jiena fil-Kummissjoni ma' Mr. Michel Barnier jew laqas f'wieħed mis-27 eh, kapitali qatt ma rajt xi ħadd jixtieq li jikkastiga lill Renju Unit tal-li qed jitilqu mill-Unjoni Ewropea, dan mhux il-każ. Fin-negozjati li rajna kien hemm attitudni fil-kapitali kollha u fil-Kummissjoni Ewropea li jixtiequ jagħmlu l-inqas ħsara possibbli f'dan il-proċess. Iżda ejja ma noħolqux illużjoni li dan il-proċess jista' ma joħloqx ħsara. Il-Brexit ħajamel ħsara lir renju Unit, lill unjoni Ewropea. Hija responsabilità kollettiva tagħna li dak dik il-ħsara nillimitawha kemm jista' jkun. Issa x'ħaj jiġri fil-ġimgħat li ġejjin, fix-xhur li ġejjin, forsi anke fis-snin li ġejjin dika issa fidejn il-poplu tar-Renju Unit. U fl-ewwel pożizzjoni hija il-House of Commons fejn ħassir id-diskussjoni. U aħna irridu nilabu il-karti li labulna. Naħsbu x'naħsbu. Jina għatma għamilta sigrita li ovvjament jina nipreferi l-Renju Unit jibqaw fil-Unjoni eh, Ewropea, imma mux fidejna dika fidejn il-politiċi tal-Renju Unit jiddeċidu huma. Imma rridu nagħmlu ħaġa ċara ħafna dwar dak li qal sur Kamal dwar su intern, elementi oħra tal-Unjoni Ewropea. Ma tistax tajt, onestament, jiena ħanitlaq mill-Unjoni Ewropea ma ħanieħu dak kollu li joġobni miegħi jagħmel xi jagħmel l-Unjoni Ewropea Jena naħseb li bħala politiċi Ewropej, bħala stati membri, bħala istituzzjonijiet, rridu inħarsu l-elementi essenzjali ta' xi tfisser li tkun parti mill-Unjoni Ewropea u dan inkludi l-integrità tal-erba libertajiet. Iġviri inkludi wkoll l-integrità tas-suq intern. U din hija xi ħaġa li mhijiex negozjabbli ħaġa oħra li tissorprendini hija li s-sur Farage il-ħolma eh, tiegħu ta' ċertu indipendenza ħatwaslu li jinjora kompletament l-importanza fundamentali tal-ftehim tal-Good Friday għal paċi fl-Ewropa. Assolutament huwa ċar lill kummissjoni Ewropea li aħna għandna responsabilità kollettiva bħala Ewropej li nassiguraw li nibqaw e, eh, tibqa l-paċi fil-gżira tal-Irlanda U għal dik il-paċi fl-analiżi tagħna huwa essenzjali li ma jkunx hemm frontieri ibsa fl-Irlanda. Għalhekk għandna bżonn il-backstop. Din ukoll hija xi ħaġa mhux negozjabbli. U verament tħawadni Minnaħajja inkoraġġanti li għanna dan il-livell ta' solidarjetà Ewropew li ħadd fis-27 kapitali moħa jinsa lill-Irlanda bl-ebda mod. Iżda ma nistax nifhem kif hemm n in-nies kollha f'Westminster li ma jarawx il-valur essenzjali tal ftejn ta' Good Friday tal-ġimgħa kbira e, u li huma lesti jipperikolaw l-istabilità u l-paċi fl-Irlanda għal din il-ħolma firħa. Issa mu qed nitkellem dwar l-impjiegi li ħajkunu jintilfu, l-opportunitajiet li ħajintilfu ta' investiment, Burridu nkunu onesti. Li kiku qalu aħna verament irriduha li ma jimpurtanix li jintom titilfu l impjiegi tagħkom ma jinteressanix li jintilef l-investiment li ħajkonna tħarbit kbir fil-NHS jew inkella li ħajkon hemm taħwit fit-toro, ma jinteressanix aħna rridu dan li lin mill-konsegwenzi. Eh, eh, Dik kieku kienet tkun kampanja onesta, imma aħna ħan nistennew id-deċiżjonijiet ta' Westminster u Renju Unit aħna ħankomplu mod onest bil-proġett tagħna biex nagħmlu kemm jista' jkun mill-inqas ħsara lin minn eh, dak li ħajġi offrut lilna. U s sur Kamal semma il-kanzonetta il kanzonetta tal eagles ħanibqa iżjed rip, ħanikwota Rolling Stones. Mhux dejjem tista' tiħol li trid, imma jekk tipprova kultant forsi tieħu dak li għandek bżonn. Um, thank you one would like to hear people sing in the chamber perhaps it might Għaw ħadd li jista' jkanta fil-kamra forsi nirranġaw naqra dil-burdata issa ħanaddi l-kelma lis sinjura xott tal-Alkunsil. Grazzi ħafna, Sinjura President, membri onorevoli, sinjuri. Ovvjament, aħna rridu nittamaw li il-proċess parlamentari fir-Renju Unit ħajwassal għal riżultat li jista' jwassal għal irtirar ordnat mill-Unjoni Ewropea. Aħna rridu nkunu eh, nappoġġaw dan il-proċess kemm jista' jkun. Jekk dan ix-xenarju pożittiv jimmaterjalizza, irridu nindunaw li il-ftejim li binna fil-fuqu fil-25 ta' novembru kien biss pass l-ewwel pass fi proċess twil aħna ħajkonna nżommu l-implementazzjoni tal-ftehim ta' irtirar e, taħt għajnejna sabiex naraw li wassal riżultati li huma fl-interess ta' ċittadini u negozjati u negozji u negozjati fuq ir-relazzjoni tal ġejjini mhux ħajkunu faċli. Għalhekk aħna nserħu fuq il-kooperazzjoni tagħkom fl-istadji kollha ta' dawn il-proċessi fis-snin ġejjin. Grazzi ħafna għal boħra għall-attenzjoni tagħkom. Thank you, madam and colleagues. The... Grazzi. Um, Sinjura, u bekk nistanala id debattitu Hoy, buenos días, signor Prim Ministro de España. Sur Prim Ministru ta' Spanja, grazzi tal-li kontaw. Tal-li titkellem magħna bħala deputati tal-pożizzjoni ta' Spanja fuq l-Ewropa. Illum jum politikament importanti ħafna. Għaliex għaliex hemm il-problema ta' Brexit iżda parti dan għalina huwa importanti li nitkellmu dwar id-dossiers l-aktar importanti ta' l-Unjoni. L-immigrazzjoni, il-Parlament Ewropew ivvota favur ir-riforma ta' Dublin. Aħna qed nitolbu lill kunsill lill pajjiżi membri sabiex jivvotaw favur il-proposta tagħna biex inkunu nistgħu nikkonkludu dibattitu twil ħafna fuq ir rifuġjati u r-rilokazzjoni ta' rifuġjati. Hemm ukoll problema tal-budget. Il-Parlament qed jitlob aktar investiment minn wieħed punt wieħed sa wieħed punt tlieta. Aħna naħsbu li staw nżidu xi flus mingħajr ma nitolbu lill istati membri iżda eh, bir-riżorsi propji. U dan id-dibattitu huwa miftuħ din hija proposta tar riforma tal-Ewropa tal-Parlament. Hija proposta fuq l-investiment tal-Parlament Ewropew. Għalina huwa importanti li niddefendu l pożizzjoni tal-Parlament bħala l-qalb tad-demokrazija Ewropea aħna kellna l-40 anniversarju tal-Aġenzija il-40 anniversarju mill-Kostituzzjoni Ewropea, anzi tal-Kostituzzjoni ta' Spanja, pajjiż importanti ħafna fl-Unjoni Ewropea, nixtieq nirringrazzja u nifraħ il-Ministru tal-Affarijiet Barranin ta' Spanja li kien ukoll President ta' din il-Kamra grazzi tal-qiegħed preżenti magħna hawnhekk. Signor Prime Ministro, President tal-Gvern. Sur Prim Ministru, President tal-Gvern ta' Spanja, grazzi tal-qija prezenti magħna. Issa ngħaddi l-kelma lilek. Signor Eh, presidente del Parlamento Europeo. Sur President tal-Parlament Europeo, Sur Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, Kummissarju. Sinjuri Deputati. Huwa unura lija li nindirizza lilkom biex nwaslilkom il-viżjoni ta' Spanja fuq dan id-dibattitu passjonanti fuq il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea tnajta passjonanti bil-kull konvinzjoni u mill-esperjenza tiegħi e, fl-1985 meta firmajna il-ftehim ta' sħubija ta' Spanja fil-Komunità Ekonomika Ewropea ta' dak iż-żmien jien kelli 13 sena u minkejja l-fatt li għadda ħafna żmien jiena niftakar dak dik il-ġurnata b'mod ċar, niftakar l-emozzjoni li ħassew dawk li kienu ilhom l-20 ta' snin ibatu minn nqas ta' demokrazija u libertajiet fi Spanja. Niftakar l-emozzjoni ta' ġenerazzjoni sħiħa ta' Spanjoli, ġveri ta' missirieti, eh, irġilu nisa li għalihom l-Europa kienet tfisser eh, waqt periodu ta' dittatorjat, eh, libertà, stat ta' dritt, progress u koezjoni. Dak il-moment għal Spanja fisser ħafna affarijiet, speċjalment il-garanzija li ma kienx ħan lura li fl-aħħar kena paċi fl-istorja tagħna li fl-aħħar ħadd qatt iktar ma ħajkun eh, qed jeddet id-demokrazija ta' pajjiżna. Minn dakinhar ġenerazzjonijiet ta' wara ta' Spanjoli eh, tiegħi, il-ġenerazzjoni tiegħi rajna il fruntieri interni li jsiru xi ħaġa tal-istorja eh, bnew solidarjetà ma' ehm, popli li qabel kienu il-bot aħna dejjem nirrispettaw il-valuri li llum nidentifikaw bħala Ewropej, sigurtà legali, rispetta tal-istat ta' dritt, id-dialogu, tolleranza, l-femminizmu, l-ugwaljanza tal-opportunitajiet, il-fraternità, l-konvivenza, l-ekoloġizmu u s-solidarjetà ta' bej il-ġenerazzjonijiet tali mod li ah, intom tistaw tikkonsidrawni bħala Ewropejista appassjonat, appassjonat, eh, gburi ta' dak li dan ifisser. Huwa propju issa meta uħut edin jesprimu l-anti-Ewropeizmu bħala eh, element attiv elettorali. Grazzi President Tajani tal-li tajtni l-opportunità l-indirizza dan il-Parlament li poġġuh fil-qalba ta' dan id-dibattitu huwa ħaġa ħaġa tajba, speċjalment meta ħan iċċelebraw l-40 anniversarju mill-ewwel elezzjonijiet Ewropej. L-Unjoni ma tiġix mifhuma jekk ma nużawx il-valuri demokratiċi, sinjuri deputati. Qabel kollox nixtieq insemmi l-votazzjoni tal-bira fil-Parlament tar-Renju Unit. Jiena nirrispetta Ovvjament bħala president tal-gvern, eh, tal-gvern ta' pajjiż tal-Unjoni Ewropea nirrispetta ir-riżultat imma fl-istess ħin jiddispjaċini minn din ir rifjut negattiv tal-ftejim ta' irtirar tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Nixtiequ eh, nixtiequ kol rikonoxxi r-rwol ta' Michel Barnier u ħidma eċċezzjonali li għamel biex iżomm l-għaqda bejn 27 stat membru Palma kontet ngħid dan huwa ftehim li ġi negozjat tul perjodu ta' sena u nofs. Jiena naħseb li dan huwa l-aħjar ftehim possibbli. Hija l-possibilità li tipproteġi bl-aħjar mod l-interessi tar-Renju Unit u anka tal-Istati membri kollha flimkien u tas-soċjetà Ewropea. Din hija l-possibilità li tipproteġi mhux biss id-drittijiet ta' ċittadini imma anka id-drittijiet tal operaturi ekonomiċi ewlenin. Dan huwa ftehim li fih bilanċ ta' konċezzjonijiet li huwa diffiċli li wieħed jilqa' u li qabel kollox irid eh, ħruġ ordnat u jikorrespondi il-gvern tal-issa fidejn il-gvern tal-Renju Unit jadotta deċiżjonijiet li jaħseb juma l-aħjar fuq il-passi li rridu jittieħdu. Aħna bħala stat membru kif ukoll istituzzjonijiet komunitarji qed nagħmlu xogħol tagħna nadottaw kemm il-pajjiżi membri kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea il-mesuri meħtieġa biex nimminimizzaw l-impatt tal-ħruġ mingħajr ftehim jekk dan isir. Sinjuri deputati, jiena dejjem tajt l-opinjoni tiegħi Eh, per eżempju fl-intervisti kif ukoll fil-Parlament li l-Brexit hija eh, ħasra kbira kemm għal poplu tar-Renju Unit kif ukoll għall unjoni Ewropea ħadd mod jirbaħ xejn, kulħadd qed jitlef, partikolarment l-Renju Unit, speċjalment dawk li għandhom bżonn li żjed ħarsien mill-gvern tagħhom li żjed vulnerabbli. Iżda din hija deċiżjoni sovrana li ma nistgħux ma nirrispettawiex u għalhekk jiena nixtieq li l-Unjoni ir-Renju Unit tażel li żomm relazzjoni kemm jista' jkun mill-qrib mal-kumplament tal-Unjoni Ewropea, deċiżjoni f'idejhom, imma l prinċipji tagħna huma ċari l-integrità tal-suq intern, l-indiviżibilità tal-erba libertajiet u l-awtonomija tad-deċiżjoni tal-Unjoni. Fil-qafas ta' dawn it-tlet punti aħna dejjem ħankunu flimkien. Sinjuri deputati, jiena Nixtieq inkellimkom dwar il-bżonn li nimmobilizzaw l-Ewropa. Nixtieq inkellimkom dwar il-bżonn li natu leġittimità ġdida l-Ewropa quddiem l sfidi l-ġodda. Iżda wkoll quddiem min jixtieq ikisser l-Ewropa. Hemm atturi minn barra li jixtiequ jkissru l-Unjoni Ewropea. Bħala meċċej tal-familja eh, soċjaldemokratika naf li intom qed tistennew li jiena nitkellem dwar Ewropa Soċjali li t-proteġi u hekk nagħmel għax l-Ewropa Soċjali hija l-Ewropa tal-konvenzjonijiet. Għalhekk minħabba din konvenzjoni morali u għaliex hemm bżonn li naqdu flimkien l-idea tal-Ewropa ma' dak li ċ-ċittadini qed jistennew minna, jekk isaqsuni li min l-idea ċentrali fil-diskors tiegħi, eh, l-affarijiet huma ħafna usa Nista' nizda nalaqa f'sentenza waħda biex tkun Ewropa li tipproteġi aħna rridu nipproteġu l-Ewropa. Hemm bżonn li noħolqu Ewropa li tipproteġi l-Ewropej. Rridu nippromovu Ewropa ta' opportunitajiet għal żgħażagħ tagħna u għal nies qiegħda għal perjodu twil. Għax aqas biss għandek bżonn li jkollok 60 sena biex tkun qiegħed, imma pereżempju aħna hemm nies ta' 40 sena li qed ibatu ħafna. Din hija Ewropa soċjali li saħħa it-tessut ta' intrapriża industrijali, eh, salvagwardja ta' drittijiet ta' xogħol Uddim il-prekarjetà li qed teleb is-suq tax-xogħol tal-pajjiżi tagħna imma rridu nigaranti wkoll is sigurta u d-difiża taċ-ċittadini tagħna bil-mezzi li jagħmlu lill-Unjoni Ewropea attur globali kapaċi li jiddefendi l-valuri u l-ideali tiegħu. Irridu nipproteġu l-Ewropa u dan ifisser li nerġaw nikkonfermaw l-impenn tagħna fil-ftehim ta' Pariġi eh, u l-ġlida kontra t-tibdil klimatiku huwa wkoll li nagħmlu nikkompletaw l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. U dan il-mod biss li nkunu nistgħu ikonna Ewropa li tkun rif ta' ċittadini, li jkollna Ewropa awtonoma li tiddefendi l mudell ta' benessri soċjali u li twettaq l-istruttura ekonomika u monetarja b'dan il-mod biss nistgħu nifqaċċaw l isfidi li ħajkonna fis xirin ta' snin li ġejjin biżejjed garanziji. Għalhekk dan mhux il-mument li neżitaw li l-edewa tal-Ewropa ngħidilhom li l-konvenzjoni u determinazzjoni tagħna ħatirba lill awtoritarizmu Anke jekk ir-retorika hija ibsa ta' uħut minnhom, anke jekk il-metodi huma eh, li nimpoġġu dubju fuqhom, issa l-mument li nuru konvinzjoni u determinazzjoni fil-protezzjoni tal-proġett komuni li hija l-Ewropa. Illum qegħdin eh, namlu battalja fil-qasam tal-idejat. Din il-battalja qed tiżviluppa f'kull parlament nazzjonali niġillu kontra, rridu naħdmu favur il-progress. Għalek ma nistawx inċedu biex niproteġu il-modell Ewropew. L-Ewropa li lil kulħadd mhux biss l-istati membri, mhux biss il-Parlament Ewropew, parlamenti nazzjonali, soċjetà ċivili, imma ċittadini kollha aħna nipproteġu l-Ewropa. l-Ewropa qatt mi tkun teddida għad diversità eċċezzjonali tal-pajjiżi tagħna, tal-lingwi tagħna, tal-kulturi tagħna. L-Ewropa hija anzi kollox bil-kontra, l-Ewropa hija il-multiplikazzjoni mhux id-diviżjoni il multiplikazzjoni mhux id diviżjoni tal identitajiet Inti m'intix inqas Spanjol jekk int Ewropew, anzi bil-kontra. L-Ewropa Ewropea qatt ma kienet u qatt ma tkun sempliċement espressjoni ġeografika. Kienet u dejjem tibqa' komunità ta' valuri il-valuri ta' rivoluzzjoni franċiża, l-libertà, l-igwaljanza, l-fraternità li tant huma importanti fil-żmien tagħna. Il-fraternità huma valuri ta' soċjetajiet miftuħa u ottimisti li jinnovaw u joħolqu li jaraw il-ġejjini bħala opportunità u qatt bħala teddida, soċjetajiet li jortu l-kompetitività mal-iżvilupp ekonomiku ma xi ħaġa fundamentali, ġifieri l-koeżjoni soċjali fil-mudell ta' benessri tagħna. Dan huwa impenn li jaqadna mal-lanijiet tal-iżvilupp sostenibbli tal-Aġenda 2030 li huwa kuntratt soċjali globali għall 10 snin li ġejjin li għandha l-Ewropa bħala l ambaxxatur prinċipali. Sinjuri, huwa ċar li hemm ċertu nuqqas ta' eh, kuntentezza fuq livell soċjali fil-kontest tal-globalizzazzjoni. Din hija xi ħaġa li qed taffettwa l-kontinent kollu. U dan qed iwassal għal retorika naqra estremista u li qed tasal għal paradossa min-naħa li l-globalizzazzjoni reġgħet qasmet il-rikkezza fost ir-reġuni u tnaqqas il-nuqqas ta' ugwaljanza globali ma min-naħa l-oħra iżid id-dużugwaljanzi fih dan is-soċjetajiet tagħna. U dan il-messagġi anti-Ewropejista għandhom ħafna xjaqsmu ma' dan il-fenomenu imma l-globalizzazzjoni mhijiex katastrofi naturali li għoddim aħna m'għandniex difiza. Goethe kien jgħid li l-missirijiet iridu jagħtu l tfal tagħhom eh, kemm eru kif ukoll ġwienaħ. Bl-istess mod, l-Unjoni Ewropea trid tagħti ċ ċittadini tagħhom l-istess ħaġa ġifieri eruq u anka ġwienaħ u rridu nitilqu mill-opportunitajiet ta' dinja globalizzata. Aħna qegħdin nifaċċaw bidla tal-epoka u fis-26 ta' Mejju ħajkonna ċiklu politiku ġid fl-Ewropa il-priorità trid tkun fokata fuq li nirregolaw il-globalizzazzjoni biex nigarantixxu il-modell soċjali Ewropew. Irridu nikkonsolidaw il- l-istruttura tal-Unjoni Ekonomika u eh, Monetarja